Hello. Hello. Uh, ladies and gentlemen, please take your seats. We will start immediately. Jġobkom, Signori, podġu bil-qeda ħanibdew bis-sessjoni mill-ewwel, grazzi.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 illi huwa li kien fil li kien parti minn din il kien membru ta' dan il-Parlament mill-1992 sal-1994. Kien attiv fil-Parlament Ewropew għal kważi 20 sena. Nixtieq illi nagħmlu minuta ta' silenzju.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 illi ħabbru l-intenzjoni tagħhom illi jistrajkjaw nhar il-ħamis fi 23 ta' Settembru hawnhekk fi Franza. Din l-azzjoni industrijali ħat t trasport pubbliku mill-10 ta' flaxija tal-erba flaxija 22 ta' settembru. Smajna wkoll li L-azzjoni industrijali dan l-istrajk jista' jkun li jibda anke fit-8 ta' flaxija l-erba. Il-konferenza ta' presidenti id-deċidiet li aħna nkomplu bix-xogħol tagħna bħas-soltu u illi din is-sessjoni ħat ispiċċa kif konna pjanajna fis-sija wara l-votazzjoni l-ħamis. Is-servizzi tal-ferrovija u tal-ajru ħajkun affettwati kif ukoll trasport pubbliku ġifieri trams u l tal-linja fi Strasburgu. Ħajkun hemm ċertu problemi u allura jista' jkun impossibbli illi aħna niggarantixxu livell tajjeb ta' servizzi tat trasport.